U naddu għal punt li mis fuq l-agenda tagħna mistoqsija orali oħra dwar il-politika ta' koeżjoni wara l-2013. Nati il-mikrofonu lil kittiba ta' din il-mistoqsija orali Sinjura Danuta Maria Hubne. Grazzi, President. Tlet snin ilu riforma ta' din il-politika ta' koeżjoni saret minħabba illi l-Unjoni Ewropea kibret u l-sfidi żdiedu wkoll. U għallek diġa fl-2005 u l-2006 l-politika ta' koezjoni Ewropea poġġiet fil-qċata tal-agenda tagħha l-istrateġija tal-Lisbona, il-kompetittività l-bidla fil-klima, s-sigurtà tal-enerġija, l-effiċenza fil-użu tal-enerġija, investiment, l-attrattività tal-territorji, kwalità tal-ħajja. U dawn il-prioritajiet huma inklużi fuq l-aġenda tal-Kummissjoni Ewropa 2020 għaliex aħna fimna li l-missjoni tal-politika ta' koeżjoni hija li eh, tantiċipa il-bidla u mhux illi taġixxi wara u għalhekk ħareġ dan ir-rapport analitiku bilan illi għandna nkunu naf biex nkunu nafu x'għandhom ikunu il-prioritajiet tal-politika ta' koeżjoni wara l-2013 illum aħna lesti biex niffaċċaw il-ġejjieni. Sena ilu il-politika poġġiet lassi kollha pożizzjoni tal-pakket għall-irkupru ekonomiku Ewropew sabiex noħorġu mill-kriżi ekonomika u sabiex ikun hemm tkabbir sostenibbli u trasformazzjoni eh, strutturali. Imma il-mistoqsija tagħna tirrigwarda il-ġejjieni fis-snin li ġejjin l-Ewropa li ngħixu fiha se jkollha bżonn azzjoni kollettiva qawwija sabiex inwieġba l-istennijiet taċ-ċittadini li illum huma ċittadini li għandhom l-informazzjoni li jafu li ħafna jiddependi minn lażliet u deċiżjonijiet li għamlu dawk li għandhom is-seta. Jacques Delors darba qal li s-suq uniku Ewropew jorbot fuq il-kompetizzjoni u fuq is-solidarjetà li taqadna il-koezjoni Ewropea li tħaddem is-suq Eh, intern hija propju bbażata fuq il-politika reġjonali bbażata fuq tlet eh, fuq tlet sisien il-kompetittività, il solidarjetà U tkabbir. Dan jider illi huwa l-iktar effiċjenti u effettiv jekk aħna naħdmu anki fuq livelli subnazzjonali ta' governanza Ewropea, il-politika reġjonali Ewropea diġa għaddiet it-test tas sussidjarjetà. Is-sussidjarjetà taħdem għall-Ewropa, ir-riforma tal-2006 tal-politika ta' koeżjoni għamlita politika moderna bbażata fuq bilanċ bejn fuq l-ekwità u l-effiċjenza bejn għanijiet strateġiċi komuni u flessibilità u kol. Imma hemm bżonn li nkomplu naħdmu fuq dawn il-punti sabiex ikun hemm iktar riforma tal-governanza tal-politika imma ċerti prinċipji ma nix nabbandonawhom it-trattat il-ġdid kompli tissaħħaħ is-sussidjarjetà Ewropea li appropjanda l-eruq tagħha fil-politika tal s sussidjarjetà li tilħaq il-livelli ta' governanza lokali u reġjonali ma nistgħu nagħmlu iktar anki fuq livell lokali. Dawk li suġġerixxu li l-politika Eh, ta' koezjoni tista' tkun limitata fi Brussell jew fuq livell nazzjonali jew ma jafux x'inhi ir-realtà jew ma jifmux illi jekk aħna neskludu livell lokali u reġjonali mill-għanijiet komuni Ewropej, miex ħaġa li miex ħaġa għaqlija u politikament tkun xi ħaġa perikoluża. Il-politika ta' koezjoni m'għandix tifret għandha tkun politika għal kulħadd kif inhu s-suq intern, kif inhi il-munita unika. Koezjoni, suq intern, munita waħda huma assi politiku komuni. Aħna wedna illi se nirrispondu għall-istennijiet ta' ċittadini tagħna l-Istrateġija Ewropea l-2020 kienet miftuħa l-konsultazzjoni pubblika Il-politika ta' koezjoni hija politika għall-iżvilupp li tinvolvi kull livell ta' governanza Ewropea illi jaħdmu flimkien għaċ-ċittadini Ewropej. Biex nikonkludi l-Ewropa għandha enerġija ġdida biex tieħu ħsieb għal ġejjini tagħha biex iġġeddet li l-anfissa għallek nistaqsu minn fejn tista' tiġi din l-enerġija minn fejn għandha tiġi għalija tweġibija ċara din l-enerġija trid tiġi minn isfel bl-involviment tal-livelli lokali u reġjonali ta' governanza Ewropea sabiex nilħu l-anijiet komuni Ewropej. Grazzi. Grazzi. Mr. Sameċki għannom tal-Komissjoni Ewropea, onorevoli membri, il-mistoqsijiet li saru huma rilevanti ħafna u jisħu Eh, l-importanza li aħna natu l-politika ta' koezjoni u li din il-politika tinżam fil-qalba tal-integrazzjoni Ewropea dwar il-governanza fuq ħafna livelli. Din dan huwa mekkaniżmu essenzjali sabiex nilħu l-prioritajiet tal-politika Ewropea. Il-rabta li hemm bejn il-livelli differenti tal- governanza fl-Unjoni ġi misħuq fil-dokument strateġiku tal kummissjoni fuq l-Europa wara l-2020. Tati modella għal governanza u sistema ta' governanza illi juża l-arfin kollu fuq livell lokali u reġjonali u jikkoordina interventi bejn livelli differenti ta' gvern is-saħħa tal-governanza fuq bosta livelli ġew misħuqa wkoll mill-Kumitat tar-Reġuni fil-White Paper ta' 9 ta' Ġunju fejn appella lill-Unjoni biex issaħħaħ il-governanza fuq bosta livelli. li kontribuit għal politika oħrajn. Fuq iż-żewġ mistoqsijiet eh, li rigwardaw l-abbandun eh, possibbli u l-eligibilità ta' reġuni kollha Ewropej, Fil-periodu 2007-2013 ir-reġuni kollha huma eligibbli għal appoġġ tal-fondi strutturali. Eh, fuq il-periodu wara il-2013 mem lebda pozizjoni pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni fuq dan. Fuq it-tielet mistoqsija tiegħek fuq il fuq il-dajjif tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Najdu illi il-fondi ma jistawx jistostituixxu l-ispejjeż minn stat membru mandom impatt ekonomiku tal-intervenzjonijiet Ewropej u tagħti valur miżjud ta' politika ta' kożjoni. Fuq id-dimensjoni ta' wara l-2013, il-Trattat ta' Lisbona żomm lan biex tnaqqas id-differenzi bejn li sviluppi tal-reġuni eh, differenti. U e anki għal l-artikolu 174 eh, barra minnek l-artikolu 176 jgħajt li il-fond ta' svilupp reġjonali huwa jgħatem biex jgħin eh, l-izbilanċi eh, principali tal-Unjoni Ewropea biex jgħinu fil-aġustamenti strutturali tal-reġuni illi edin lura fil-svilupp u fil-konversjoni tal-reġuni oħrajn fil gwart tal-involviment tal-livelli reġjonali u lokali ta' governanza biex jintlaħqu l-anijiet Ewropej fil-qafas tal-politika ta' koezjoni wara l-2013, nġbet l-attenzjoni ta'kom mal-consultation paper fuq l-Istrateġija Ewropea tal-Kommissjoni li tfittex li jkunu involuti iktar l-imsieħba soċjali, soċjetà ċivili u li taraf ukoll illi l-viżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-2020 u wara se jkun ukoll importanti u rilevanti ħafna s-suċċess tagħha. L-Kummissjoni għadha ma fissax il-pożizzjoni tagħha dwar ir-rwol tal-politika tal koezjoni fl-istrateġija ta' wara l-2020 imma il-Komissjoni għandha l-kapacità illi tinvolvi lil kulħadd sabiex dan jirnexxi. Jekk il-Kommissjoni għandix l-intenzjoni illi toħroġ white paper fuq il-politika ta' koezjoni bħalissa, white paper separata fuq il-koezjoni territorjali maħniex qed naħsbu li noħorġuha. Hemm green paper fuq eh, koezjoni territorjali illi se tkun inkluża fil-pakket leġislattiv għal wara l-2013 fil-kuntest tal-ħames rapport ta' koezjoni li skont it-trattat il-ġdid irrid jiġi preżentat fl-2010 dwar ir-rwol tal-Fond Soċjali Ewropew fil-politika ta' koezjoni biex aħna jkollna żvilupp sostenibli bilanċjat il-politika ta' koezjoni hawnhekk għandha rwol rilevanti xtaqdi dan huwa l-każ ukoll għal Fond Soċjali Ewropej li se jkompli eh, jaħdem biex jilħaq l għal għalfejn ġie maħluq din il-politika ta' kozjoni għandha bżonn ta' politiki oħrajn u investimenti fuq livelli differenti. Il-kapital uman huwa importanti fil-kuntest ta' eh, ekonomija bazata fuq l-arfin. Issa, il-politika ta' koezjoni ta' l-Unjoni Ewropea bl-ikbar sors ta' investimenti fil-ekonomija Ewropea fil-komunikazzjoni tal-2008 fuq il-politika ta' kozjoni u l-investiment fl-ekonomija reali saħqet li fuq l-importanza ta' din il-politika biex tiffoka fuq l-agenda ta' Lisbona l-ġdida fuq dak li huwa prioritajiet ta' infrastruttura, enerġija, impiek, eccetera rridu naraw li l-investimenti li ġew imweda rridu jiġu sa implementati bl-iktar mod effettiv u effiċjenti. Hemm bżonn ta' koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet reġjonali u lokali. Eżempju prattiku tal-kooperazzjoni bejn is-servizzi tal-Kummissjoni huma il-gwida pratika eh, prattika eh, li ħriġna fl-2007 maħsuba biex il-beneficjarji jifmu l-istrumenti għal eh, fondi li hemm disponibbli u tagħti pariri għal aċċess koordinat għal dawn l-istrumenti. Dwar l-ISF l-gwida li ħarġu jagħmel ir-rabta bejn il-prioritajiet u l-appoġġ finanzjarju biex aħna nilħquhom. Nittama illi bekk jina u ġibt il-mistoqsijiet ta'kom u nistenna sabil-ħerqa nisma l-kommenti ta'kom. Grazzi ħafna, Kommissarju Sameċki. Issa għannom tal-gruppi politiċi, Is-Sur Van Estoroj għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President il-Parlament Ewropew jixtieq li kunem revizjoni ta' din il-politika ta' kozjoni minn issa u il-perjodu ta' wara l-2013 sal-2020. Sur President, aħna et staġibna li mill-perspettiva tal-evalwazzjoni fin non paper ma, sem, ma, ma tkellimniex dwar dan u bħala viċi president tal-PPE jinaqat il-Kommissjoni l-ġdida għanda tirrikorri għal-Parlament Ewropew u ma tkunx tista tiframmenta il-politika reġjonali il-vizjoni tal-Europa l-2020 għandu jagħmilha possibbli li jkun hemm tkabbir u sabiex aħna jkollna wkoll tkabbir iktar fl-ekonomija l-ħadra l-politika reġjonali fl-Ewropa fl ewropa hija propju l-qofol biex aħna nilħqu dawn l-għanijiet tagħna fil-rigward tal-bidla fil-klima, strateġija tal-Lisbona, eccetera, ir-rwol tal-reġuni huwa essenzjali fil-rigward tal-PPE, il-politika għandha tikkonċentra fuq il-punti kruċali tal-istrateġija l-2020 imma irridu nqisu wkoll u niftakru fis-solidarjetà ma' reġuni kollha u ma' reġuni kollha nisħaq fuq dan. Kien hemm punti li l-Kummissjoni ma tantx ċarata, pereżempju l-kompetittività, l-kompetizzjoni bejn ir-reġuni hija xi ħaġa essenzjali u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm il-finanzi sabiex il-settorizzazzjoni tal-politika ta' koeżjoni tkun possibbli rridu noqogħdu attenti wkoll biex nieħdu l-approċċ xieraq. Huwa importanti ħafna li f'fażi ta' kriżi hemm ir-rwol tal- um, tal-fondi reġjonali li huma importanti ħafna dawn iridu jintużaw fl-2009 aħna użajnijom pero mhux dejjem 100% fir-reġjun tiegħi fl-Olanda e, iktar minn 100% ta' dawn il-fondi intefqu fuq l-innovazzjoni mill-2010 l-qoddim hemm bżonn li jkollna rapport dwar e, dak li huma l-fondi tal- dawn il-fondi u riċerka u l-izvilupp u fl-ħarna mistoqsija inti għattajt illi mux se jkun hemm white paper fuq il-politika tal-koezjoni imma l-parlament skont il-proċedura tal-kodeċizjoni se jkun involut. Konstanza Angela. Grazzi ħafna. Naddu issa għas-Sinjura Angela Krell għal zoċ minuti u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Komissarju, kollegi. Jiena xtaqt illi ikonna daħla naqra aktar eċitenti għal din it-tema ma naħseb illi l-politika Ewropea ta' koeżjoni ċit tinbidel wara l-2013 xina naħseb illi għallin ħabtu wiċċna ma' sfidi oħra barra minn dawk illi ħabatna wiċċa magħhom ftit snin ilu. U importanti jkun hemm is-solidarjetà bejn ir-reġuni din hija ħaġa li mhux irridu nqogħdu ninnegozjaw. Huwa importanti li r-reġuni kollha jkunu msieħba fil-politika ta' koeżjoni fih l-Unjoni Ewropea fl-istess waqt. Jiena jidher li dan ifisser illi rridu warbu kull tentattiv biex il-politika ta' koeżjoni tiġi nazzjonalizzata mill-ġdid. Hija inizjattiva Ewropew teħtieġ approċċ Ewropew. Jidher li din hija ħaġa importanti biex iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jidentifikaw mal-Ewropa f'dak li jkonċerna li hemm ebda dubju li hemm bżonn li nagħmlu naqra bidliet u fis-snin li ġejjin ħansibu li nafusna niddiskutu l prijoritajiet Dawn għandhom bżonn l-appoġġ tal-politika tal koeżjoni u ma naħsibx li ħajrna xilna nagħmlu kollox bil-flus tal-Unjoni Ewropea flosma kollha ta' politika, naħseb hemm bżonn nikkonċentraw b'mod partikolari fuq l-infrastruttura. Fl-istat il-membri l-ġodda jdu nikkonċentraw fuq l-iżvilupp, l-innovazzjoni u r-riċerka u ġizom u d dimajnina u koll illi hemm bidliet oħra il-bidla fil-klima per eżempju, il-bidla demografika, il-globalizzazzjoni. Rridu naraw kif ħanwieġbu dim dawn l-isfidi. Bluzu tal-politika ta' koeżjoni. Hemm bżonn ukoll illi nħarsu lill iżvilupp urban. Mhux għax naħseb illi aħna għanna ma nagħtux kas il-bżonnijiet tal-iżvilupp rurali u tal-inħawi rurali imma 80% ta' ċittadini Ewropej jgħixu fl-ibliet u f'inħawi urbani. L-iżvilupp urbani f'xorti ħażina eh, qasam biċċiet differenti u qed jiġi trattat issa taħt il-kappa tal-CAP. Hemm bżonn allura illi noħolqu xi tip ta' networking u s sirni nixilna nagħmlu din il-ħaġa ma nafx imma l-menu għandna naħdmu lejn din il-mira. Fl-aħħar mhux lanqas nixtieq ngħid illi l-Kummissjoni fit-tweġiba li tat eh, kienet qisqed taħrab mill-mistoqsija u l enija imma hemm bżonn li fil-politika ta' koezjoni nienu lin-nies stess. Dan ifisser li l-ewwel net nofru l-edukazzjoni, taħriġ, il-kwalifiki. U fil-fatt mitfulija sal meta dak li jkun jidħol fi żmien it tagħlim irid tiqpa dej il-ħin kollu, it tagħlim irid ikun matul il-ħajja kollha. Fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni wkoll iridu nużaw il-Fond eh, Soċjali Ewropew U mux nimxu fitri illi il-Fond Soċjali Ewropew naqra naqra naħuħ mill-politika ta' koeżjoni. Rridu kol naħdmu ħalli neħu ħafna mill-burokrazija li jem. Grazzi ħafna l sinjura Krell. Issa fissem il-liberali għal żewġ minuti ngħaddu għas sinjura Huzmenova. Grazzi. Grazzi, Sur President, kollegi. Diskussjoni fuq ir-riforma tal-Fond Strutturali hija relevanti ħafna biex l-Unjoni Ewropea jkollha strumenti finanzjarji li jkunu adattati għal riżorsi umani, naturali u ekonomiċi ta' dun identifikaw politika ta' koezjoni illi tiżgura l-ġid ta' ċittadin. Din il-politika kienet u għada sinjal li wieħed jista' jkejlu u jarah tas solidarjetà Ewropea imma hemm abżiet kbar bejn ir-reġjuni individwali Ewropej u hemm ix-xejra allarmanti illi dal-qabżiet ikomplu jikbru. U tista' twassal biex dak li jkun jinqata' Jiena rappreżentanta minn wieħed mill-ifqar stati membri tal-Unjoni Ewropea u nagħmel sejħa allura biex natu attenzjoni partikolari li reġuni li għandhom tħul baxx. Fl-istess waqt nifhem li l-fondi strutturali mhumiex xi mediċina tajba l-kollox. Irridu nimmobilizzaw ir-riżorsi u l-isforzi interni tagħna. Imma jekk ħajkun hemm approċċ li mxi fuq eh, żewġ binari, allura ħajkun hemm differenzi interni fih dan l-Unjoni Ewropea stess. Is-sejħa biex ikun hemm għajnuna imnaqsa l-pajjiżi li ma jagħmlux progress sinifikattiv għandha tapplika biss wara li eh, nħarsu lejn kriterji oħra bżonn inħarsu lejn miżuri ta' importanza transnazzjonali pajjiżi li għandhom l-ola GDP u dawk li għandhom l-inqas GDP jistgħu jaħdmu flimkien. L-impjiegi huwa sinjal importanti ta' kif il-politika ta' koeżjoni titwaħat ma' linji ta' politika oħrajn u żid il-valur ta' dak li nagħmlu. Grazzi ħafna, sa' fissem il-ħodor nixtieq li ngħaddu għas-Sinjura Shretter għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President Kommissarju. Ma tqalx wis fuq l-importanza tal-politika ta' koezjoni fl-Ewropa hija l-qalba stess tal-Unjoni Ewropea għax din hija l-politika li l-Unjoni Ewropea qed tinżamm bħala ħaġa waħda qed taqgħet l-Unjoni Ewropea. Din toffri solidarjetà u ma nkunux egoisti fuq livell tal-istati membri. Parlament Ewropew huwa mħasseb li dan il mekanizmu ta' solidarjetà mhux qed jingħata l-importanza meħtieġa qegħdin warbuh meta l-Kummissjoni toħroġ dokumenti eh, bejn erbaħita flok ma jkollha diskussjoni miftuħa, l-affarijiet ma jkux qed jimxu sew. Hemm bżonn illi naraw illi il mekanizmu ta' solidarjetà mexxuh il qoddim u nkatruh Qoddim l-sfidi li għandna qoddimna per pereżempju l-bidla fil-klima, il-bidla demografika u l-ċaqli demografiku u anke il flejjeż eh, budġetarji li naqra naqra edin jonqsu. Hemm bżonn riforma, ma tkun riforma differenti minn dak illi qed isir sissa. Hemm bżonn żvilupp sostenibbli. reġjuni jridu jiġu mejjuna fil-politika tagħhom aktar mill-li jkun hemm mekkaniżmu ta' twarrib ta' flus li jsir minn fuq għal isfel. Dan irid isir fis-ħubija mill-aktar eh, rib mar-reġjuni ħalli nkunu nistgħu niżviluppaw maħna nafu kif inhu l-proċess eh, rajna il-metodi tal-lider fl-inħawi rurali u nafu kemm kienu eċċellenti dawn fix-xogħol li jagħmlu biex iġibu l-iżvilupp sostenibbli enu l partit kollha involuti u hekk ikun aktar faċli biex dak li jsir jiġi aċċettat. Hemm bżonn li l-Kummissjoni tkun għalbina u tajt eh, iva għal miżuri ta' solidarjetà u li lajnuna tingħata għal linji ta' żvilupp illi r-reġuni jridu aktar milli naqogħdu ngħaddu mill-gvernijiet nazzjonali. Grazzi ħafna fisem li sijar ngħaddu għas-sur vlasek għal żewġ minuti. President, Kummissarju Sinjuri. Il-politika ta' koeżjoni li għanna bħalissa hija ħaġa ħajja. Timbidel, daqskemm timbidel l-Ewropa u daqskemm timbidel il-qagħda tal-istati membri. Xorta ħażina diskussjoni fuq il-ġejjini ta' din il-politika tqajjem aktar mistoqsija milli toffri twiġibiet il-politika ta' kozjoni rridu naraw jekk ix ser tkompli taqdi qabel xejn li reġuni lanqas żviluppati fl-Unjoni Ewropea ix ser toffri opportunitajiet biex nifanalizzaw l-proġetti li għandna l-infrastruttura ix ser tejjeb il kundizzjonijiet ta' xejn ix ser taqta il-burokrazija illi qed jixorbu ħafna flejjes Ewropej. Dawn huma l-mistoqsijiet li rridu nwiġbu fil-futur qrib. Huwa importanti li l-bliet ukoll f f'pożizzjoni tajba fil-ġestjoni tal-fondi Ewropej u Irridu wkoll li dawn il-fondi nimirawhom lejn l-użu ta' teknoloġiji ġodda dawn iż-żewġ ehm, oqsma għajnejhom flimkien fl-aġenda tal-Smart Cities. Din toffri l-opportunità biex nerġgħu nagħtu l-ħajja lill-gvernanza tal-bliet u f'dan iż-żmien ta' kriżi finanzjarja qed joffri l negozji sistemi moderni, teknoloġiji eh, illi huma innovattivi u tkabbir komuni. Din hija raġuni għalfejn aħna nifukaw l-investiment strateġiku fuq daw l-oqsma mhux fuq il-livell tal-bliet biss imma wkoll fuq il-livell tal- l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Is-sistemi ta' trasport li jkunu innovativi jistaw inaħu sribet twal ta' karozzi u l-konġestjoni li jkunu fil-karozzi u l-mezzi ta' trasport nagħmluhom aktar eh, favur eh, l-utenti u ovvjament in-nies ikun jistgħu jagħmlu affarijiet oħra flok għattu ħafna ħin fit-trasport. F'daw tal-kriżi dawn l-iżviluppi huma aktar urġenti milli qatt kienu qatt qabel. Irridu nasbu darbtejn qabel ma niddeċidu fejn għandna nixtħu il-fondi Ewropej. Grazzi ħafna fisem il-GUENGL ngħaddu Assur Angurakis. Għazox minuti u nofs. Grazie ħafna, Sur President. Il-politika ta' koezjoni tal-Unjoni Ewropea mhux biss ma naqsitx il-qabżiet li hemm bejn ir-reġjuni, anzi żidithom u kabrithom. Saħsitra l-Unjoni Ewropea taqbel li l-istatistika mhux dejjem qed tirrifletti r-realtà u għalhekk bidlu il-metodu tagħhom. matul il-kriżi l abżiet ikomplu jikbru. U b'xorta ħażina il-previżjoni tal-2013 jidru li ser jkunu għar għal ħafna mill-ħaddima fostom dawk li qegħdin fiż-żoni lanqas sviluppati. Il-politika ta' koezjoni jisa trid titfa' l-bżar fuq l-imnieħer tal-ħaddiema u min għandu l-kapital ħajkompli jieħu aktar flus hemm qabżiet kbar bejn il-plutokrazija u l-qpija. Issa kollox huwa fuq il-kompetizzjoni u s-suq ħieles dawn ċifri huma fatti jeżistu fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn forum ġodda ta' gvernanza hemm bżonn li jkun hemm gvernanza territorjali ġdida, nagħmlu sejħa lil ħaddiema biex joħduha kontra din il-politika ta' okkażjoni u President nitolbok biex inti tuża l-influenza tiegħek biex tiżgura illi e, sejħiet tal-ħaddiema jingħataw widen. Grazzi ħafna fisem li jefdi. Naddu għas-Sur Baftin. Grazzi, Sur President. Fuq il-Poġġet ta' Kwiżjoni ta' wara l-2013, abbosta dokument imsejja Aġenda ta' riforma għall europa globali li ħareċ bil mohbi qed juri illi mhux ser ikun hemm allokazzjoni tal flejes li tkun maħruġa f'kollaborazzjoni reġjonali hemm approċċ settorjali għal budget lil ġdid milli operaw ġifiri fuq strutturi oħrajn. Dan ifisser li l-kontributuri net ħajkomplu jitilfu aktar ma dawk l-istati membri li huma mistennija li jisibu fl-Unjoni Ewropea xaktarx eh, ħajqpaw hemmhekk eh, taħt il-politika ta' koeżjoni għal tul tal-budget kollu kemmu. Allura dawk li qegħdin ħalsu l-aktar fil-budget tal-Unjoni Ewropea bħal Renju Unit ħaj jispiċaw li huma ħajkollhom jqogħdu joħorġu aktar fil-but biex iħallsu għal dawk l-istati membri li qed jitolbu eh, lajnuna. Hemm ħafna nies issa qegħdin fir-ringila biex isieħbu l-Unjoni Ewropea. Mi sorpriża li ħafna pajjiżi onja fl-Ewropa pa' Norveġja u l-Svizzera dawru wiċċa minna ħal oħra għax jafu li kissieħbu ħajkollhom huma jħallsu għal pajjiżi ġirin li huma afqar. Hemm l-ambizzjoni tal-Unjoni Ewropea biex tkun aktar integrata, ċentralizzata u federali u qed tabbanduna l-approċċ reġjonali tal-politika ta' koeżjoni li jkun taġi tal-reġuni u l-istati membri kollha. Imma l-Unjoni Ewropea bħal lupu Eh, bisuf eh, tan-naġa. Eh, edha tajt affarijiet oħra. Et naraw illi għanna strateġija ambizjuża ta' integrazzjoni li mbagħad nippruvaw naħbuha billi noħorġu linji ta' politika differenti bħal pa CAP u hemm raġuni li qegħdin ibatu minn din il-ħaġa bħal Wales. Il program li programmar eh, ser isir is-salimis fl-2015 wara il-programm li hemm bħalissa ta' bejn l-2007 u l-2013. Ma nafx kemm Wales ħat igwadanja mill-pjanar li jmiss. Aħna qed naraw illi ikun aħjar illi ikun hemm autofinanzjament mir-renju nnifsu stess jider li livell ta' finanzjament disponibbli għal Wales ħajon os mhux ħażin. Il-konsegwenzi ser jinkludu naqis fil-programmar tal-budget u ser jkun hemm telf ta' impjiegi marbuta mal-programmar ehm, ta' proġetti u tħaddim tagħhom u riżultati li joħorġu. U ma noħduwix eh, bikbira jekk ikun hemm min joħodha kontra l-Unjoni Ewropea jekk naraw illi hemm min qed joħdilna l-affarijiet tagħna wasal il-waqt illi n-nies ta' Wales ikollhom referendum fuq min ħajmexxihom biex jaraw jekk mhix ħajjiġu mmexxija minn Westminster jew inkella minn Brussell. Is-sur Gornix biex qed nara hawnhekk fil-kamra. Mela naddu għal-kellim li jmiss is-Sur Piper għal minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. Mena, għal moment nġibu qoddim majnejna raġuni tal-Unjoni Ewropea mingħajr il-politika ta' għajnuna reġjonali. Jiena naħseb li ma jkunx hemm bidliet strutturali, raġuni tal-frontieri ikollhom jitħallew għal rajom biex jaraw x'infrastruttura ħajibnu. Ma jkunux jistgħu jigwadanjaw mill-politika tal-impjiegi illi qed tgħinhom ikun ibes għar reġuni biex eh, jaqdu l-wol tagħhom fil-kuntest ta' networks Ewropew. Il-komunità allura titlef il-wiċċ tagħha minnaħat tal-Kummissjoni qed nirċivu dan il-messaġġ kelmu fuq il-politika eh, reġjonali mingħajr ma nitkellmu fuq il-fondi strutturali. Irridu inżommu qudiem għajnejna d-dimensjoni Ewropea u din ħanit il-fuwa ħana għaw fitri tan nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid. il-Parlament Ewropew mhux lest illi jgħin politika ta' koezjoni illi ma tkunx qed taħdem sew. ċertu sfidi bħal bidla fil-klima u l-bidliet demografiċi li nistgħu nintegrawhom fil-politika ta' koezjoni. Il-kontribut tal-Unjoni Ewropea irid ikun wieħed aktar li wieħed jista' jarah u li naraħ fi kwantità u noħorġu ċifri kienem stati membri li għamlu zbali eh, fil-trasposizjoni Mżon aktar effiċenza u aktar trasparenza u f'dan il-qasam qed nistennew proposti mill-Kummissjoni fuq il-politika ġejjina tal-Kummissjoni fuq il-koeżjoni. Għanna niġġieldu allura kull tentattiv biex ikun hemm nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-politika ta' koezjoni. Grazzi ħafna l sur Piper, sur Stavra Kassar minuta u nofs. Grazzi ħafna sur President. Jina naqbel mal-kellima ta' qabel u nixtieq ngħid illi aħna ma nistawx naċċettaw politika ta' koezjoni għal wara l-2013 illi tagħmel dal ġejla l net illi tiddiskrimina jew toqgħod tażel bejn ir reġuni tal-Unjoni Ewropea bħal pereżempju bil-proposta li Eh, nabbandonaw it-tieni eh, objettiv. Mil-maqlub il-vizjoni tagħna għal politika ta' koeżjoni i li ikunem hemm politika Ewropea li tkompli tiġi applikata fir-reġuni kollha kemm huma li jkun hemm biżejjed riżorsi finanzjarji biex jinkisbu l-miri tagħha u jkun hemm regoli implementativi simplifikati biex ikollhom aktar valur miżjud. L-istrateġija l-2020 ħasbitni għax m'hemm ebda referenza għal politika ta' koeżjoni. Fil-waqt li hija l-għodda perfetta biex jiġu implementati il-miri tal-istrateġija tal-Lisbona u rrit li hija toffri valur miżjud. Waħda mir-raġunijiet għalfejn il-politika ta' koezjoni hija importanti minħabba li din għeniet il-pjan tal-kupru. Din hija politika l tkabbiru ta' solidarjetà, politika l kull ċittadin Ewropew. Imma b'xorta ħażina xi ħud mill-Kummissjoni Ewropea qed iwarbu din il-ħaġa għax qed jinjoraw ċertu prinċipji li jsawru din il-politika eh, ta' koezjoni, però niżgurak illi il-Parlament Ewropew ħajfakarkom fuq dawn l-affarijiet kull moment illi kollu. Grazzi ħafna. Il-ħidma il li namlu fuq livell reġjonali wasu biex l-Unjoni Ewropea tkun viżibbli u iċ-ċittadin. Hemm approċċ integrat għal pija tal europa li huwa importanti li napplikaw u nitlob il kummissjoni biex tisħaq aktar fuq eh, l smis u li tapplika eh, timplika il-reġuni u livelli lokali fil-politika ġejjina, ma' aktar ta' aktar investiment fl-infrastruttura ma rridu nippermettu li l-innovazzjoni u t-trasferiment ta' teknoloġiji gawdu minnhom ukoll SMEs. Fil-ġejjini aħna rridu nkunu kapaċi noħol u impjiegi ġodda. Huwa hekk li aħna rridu naraw il-politika ta' koezjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Għal-minuta is-Sur Alfonsi. Grazzi, Sur President. Qed tisimgħuni tajjeb wisq. Sur President, grazzi għal grupp tal-ħodor politika ta' koezjoni fil-qofol ta' eh, wieħed mill-aktar approċċi strutturanti tal-Unjoni Ewropea, solidarjetà l-Ewropa saħħaħ li l-nfissa kull darba li solidarjetà Ewropea tesprimi ruha. Għalina hija kwistjoni fondamentali l-Kommissjoni Ewropea skont aħna għandna tintegra l-prinċipi li ġejjin. L-ewwel net, il-koeżjoni territorjali hija priorità politika u allura din għandha tkun priorità budġetarja. It-tieni net, il-sħubija biex ikun hemm politika eh, reġjonali hija importanti u jekk ikun hemm nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid, eh, skont aħna mhix ħaġa ċettabbli il-politika ta' koeżjoni għandha tnaħħi il-qasmiet u l-firdiet li hemm fit-territorju infushom bħal pereżempju żoni urbani li eh, ġew abbandonati jew inkella l-inħawi rurali li minħabba ċertu zvantaġġi strutturali jispiċċaw għalihom. Per pereżempju hemm il-gżejr ukoll jaqgħu hawnhekk. Hemm bżonn li ovvjament ikun hemm għajnu li tingħata b'mod differenti ovvjament skont kemm huwa il-pajjiż imma l-Unjoni Ewropea għandha tagħti istem tagħha kull darba illi eh, ikun hemm bżonn din il-politika ta' koeżjoni tkun meħtieġa. Grazzi ħafna Sinjura Erist. Grazzi ħafna Sur President. Din hija diskussjoni importanti ħafna li qiegħda titratta in-natura tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni hi li ma naħamorru fil-politika soċjali. It-tweġiba tal-Kummissjoni fuq il-politika tal koeżjoni mhix aċċettabbli l-fondi strutturali għandhom jiġu msaħħa mhux imnaqsa. L-Ewropa għandha tikkontribwixxi aktar biex nelbu l abżiet ekonomiċi u soċjali. Il-nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid għal reġuni zvantagġati fostom dawk fil-Ġermanja ser ikolla konsegwenzi serji. U wara l-aħħar fażi ta' tkabbir dawn il-qabżiet bejn reġuni kull mamlu komplew jikbru, mhux naqsu. Huwa importanti u il-kondizjonijiet soċjali ekonomiċi għandhom jiġu maħluqa fir-reġjuni illi għabżu eh, il-threshold ta' 75%. Jekk wieħed waqqaf lajnuna lil dawn ir-reġuni li ikunu qabżu kemm xejn it-threshold ħajsbihom għall-ar. Hemm bżonn għajnuna speċifika l-bliet. Huwa importanti li natu attenzjoni lil bliet ċemmek hemm potenzjal u hemmhekk il-kriżi tinħass mod aktar qawwi wkoll. L-aħħar kumment fuq ir-reġjuni transkonfinali. Jiena ġejjem il-Ġermanja tal-Pulent naf kemm hemm xogħol xi jsir u mħasba ħafna fuq il-kummenti li smajna mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Għal żewġ minuti is-Sur Obermeyer. Grazzi ħafna, Sur President. Sada tant xaktarx illi rajt illi għaw ħafna illi huma mħasba fuq dokument illi qed jitkellem fuq tnaqqis tal-budget għal bejn l-2013 u l-2020. L-approċċ reġjonali tal-budget ġi abbandonat biex ikun hemm approċċ settorjali. Dan jimplika illi jkun hemm tnaqqis tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta' sussidjarjetà tal-multigvernanza u dan imur kontra l-istrateġija tal-Lisbona. Qed nipprevedu illi nabbandunaw it-tieni mira. F'kull stat membru Hemm ħafna reġuni li jaqgħu taħt tieni mira u dan qed jolqod ħafna reġuni Ewropej. Din il-proposta qed tażel bejn reġuni differenti tal-istati il-membri l-ġodda. Hemm oħrajn illi qegħdin iħossu illi din il-proposta tagħha toħloq diffikultajiet kbar għax aħna nafu illi fid-dawl tal-kuntest tal-kriżi finanzjarja ma nistawx hawnhekk nimxu hekk. Nixtieq ngħid il-livell reġjonali huwa l-pedament tal-politika ta' koeżjoni. Dawn huwa l-livell qrib tal-problemi lokali. U Mżon nifessu din il-ħagġa ma naħsibx li nistgħu insolvu l-kriżi finanzjarja mingħajr ma nusaw dan il-livell li ta' Barroso ma konvinċitnix u nixtieq li tittieħed pożizzjoni konkreta fuq din il-ħaġa. Grazzi ħafna. Is-Sur Kadek. Żewġ minuti, Sur President, dis kollegi l-grupp tagħna jappoġġa mod ċar li jkun hemm politika ta' koeżjoni qawwija u finanzjata ta' biex jkun hemm konverġenza ta' reġuni Ewropej. Aħna nqisu fil-fatt li sabiex inkunu effettivi din il-politika da tkun riformata u msaħħa. U flimkien il-Parlament, il-Kumsil u l-Kummissjoni Ewropej li aħna nistgħu nfasslu l-affarijiet bl-aktar trasparenza sħiħa. Jiena kontent li l-Kumitat Parlamentari tant tal-Iżvilupp Reġjonali ħoloq grupp ta' riflessjoni fuq ġeni tal-politika ta' koeżjoni il-budget tal-2013 u l-miri ta' din il-politika fit tfassil tagħhom għandhom implikaw l-atturi kollha, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, il-Kunsill, ma nistgħux naqsu jew inneħħu il-livelli reġjonali u lokali li jagħtu sens kollu lil din il-politika fuq il-livell finanzjarju u dimna għandna nċertezza kbira fuq il-ġejni ta' din il-politika ta' koeżjoni id-data tal-tmiem tal-qafas finanzjarju li hemm bħalissa hija inċerta manke wkoll id-daqs tal-perspettivi finanzjarji. Hemm bżonn li jkun hemm finanzjament stabbli ta' din il-politika. Huwa wkoll importanti illi inneħu kull perspettiva li jkun hemm nazzjonalizzazzjoni miġdid tal-politika ta' koeżjoni li tagħti lir reġjuni kif qasmu il-fondi eh, strutturali u d-dimensjoni reġjonali ta' din il-politika xejjena. Qed nistennew min-naħa tal-Kummissjoni li jkun hemm Eh, rida biex imexxu l-qoddim u li jaħdmu f'din il-ħaġa mod partikolari fuq it-ħejja tal-white paper. Aħna mhux qed ngħidu kulħadd jieħu l-ammont indaqs, imma il-metodu li jintuża ikun wieħed ġust li jqis differenzi bejn it-territorji. Politika ta' koeżjoni m'għandix tikkonċentraw fuq ir-reġuni li huma foqra, imma għandha tkun indirizza fuq reġuni kollha, anke dawk ir-reġuni li eh, qegħdin il-barra mill-kontinent. Hemm bżonn li jkun hemm interlokuturi lokali li jiġu identifikati u nitkellmu magħhom u jfassu l-politika magħhom. Hekk biss li l-politika eh, ta' koezjoni tista' titqassam u titfassal b'mod ġust. Grazzi ħafna, is-Sur Cortes għal-minuta. Grazzi President. Commissario. Signori, l-ewwel nishti nilqa l-organizzazzjonijiet kollha illi qed jaħdmu f'Copenhagen għat tibdil klimatiku. Hemm bżonn defendu l-politika ta' koeżjoni u niżguraw li tkun politika aktar qawwija Ewropea u ma jkunx hemm nazzjonizzazzjoni. Mhux biss għax għandha impatt fuq il-tkabbir u konverġenza ta' reġuni tagħna, imma anki għaliex hija marbuta mal-viżibilità u l-profil tal-proġett Ewropew. Irridu naħsbu wkoll fuq il ruol importanti li ir għandhom jilabu fil-politika ta' koezjoni. Dawn huma eh, ewlenin jekk il-politika ta' reġuni għandha tkun suċċess. Jiena mħasseb fuq il-mekkanizmi ta' tranzizjoni għax irridu niżguraw illi dawn il-mekkanizmi jaħdmu sew u illi jgħinu l-iżvilupp u u tkabbir ta' reġuni li għandhom zvantaġġi naturali. Grazzi, Sur Cortes, Sur Figurej, eh, Signora Figuerej għal zoċ minuti. Grazzi, President. Jena imħasseb ħafna fuq l-iżviluppi tar-riforma tal-budget u b'mod partikolari fuq il-politika ta' struttura, strutturali u ta' koezjoni f'sitwazzjoni ta' krizi u fejnem hemm diżugwaljanza soċjali il-politika ta' koezjoni hija fondamentali f'dawn il-sitwazzjoni tal-iżvilupp soċjali u ekonomiku. Hemm bżonn li konnani ċari f'dan il-kamp u m'għandniex nippruvaw ninnazzjonalizzaw il-politiki tal-komunika tal-komunitajiet eh, fil-sajt u fil-agrikoltura, specialment fil-reġunijiet li huma periferali. Hemm Ħafna sinjali però li dan huwa eh, l-effett tal-riduzzjoni tal-koezjoni. jiena eh, eh, finanzjamenti ta' azzjonijiet u ta' persuni li mandom xejn xaqsmu mal-koezjoni bħal per eżempju l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal 2020 u l-politiki li għandhom xaqsmu ma' tibdil klimatiku billi nbidlu il-kriteri tal-eġibilità ta' tmexxija għalhekk dan id-dibattitu importanti fuq il-politika u ta' wara l-2020 aħna nħarsu il-qoddim bil-ħerqa lejn politika iktar xirqa fil-futur. Grazzi. Is-sur sejra għal żewġ minuti. Grazzi, President, Komissarju. Membri, u urġenti li d-dibattitu tagħna nagħmluh fuq li nagħmlu dibattitu tagħna fuq il baġit u kif nistgħu nikkontribwixxu għas sostenibilità trasparenza fil-futur il-perspettivi finanzjari tal-2013 għandhom ikunu bazati fuq solidarietà l koezjoni mod speċjali għal reġuni bħal Madeira illi għandhom dejjem iktar diffikultajiet u għandhom bżonn dan it-tip ta' poċ. ċerti ideat għandhom ikunu dejjem fuq qudiem fl-idea tagħna fil-din il-politika ta' koezjoni. Il-Kummissjoni qed tajt illi hemm ċerti aspetti li huma essenzjali, par eżempju li jkun hemm iktar flessibilità, semplifikazzjoni, effiċenza u illi kunem uh, li nifukaw fuq il-rizultati xirqa f'din il-politika, però hemm eh, kwestjonijiet li ħasbuna, per eżempju l-bżonnijiet tal-reġuni periferali. Nishti namel namel tlet kommenti fuq da. Meta niġu għal dawn ir-reġuni, rridu nħarsu lejn soluzzjonijiet alternativi, per eżempju, setturi ta' valur miżjut. Aħna norient li norjentaw, nerġaw norjentaw il-politika tista' tkun strument interessanti u barra minnek tista' u koll tkun kontroproducenti fi reġuni periferiċi. E tininet, e, l-inżommu il-prossimità fil-kriteri ta' ġirin u punt fondamentali. Il-fondi strutturali għandhom jinkludu ċirkostanzi e regionali. Telet punt, u mhux inqas importanti, nishtiq nisħa fuq l-artikolu 349 ta' trattat fuq ir-reġunijiet ultraperiferiċi meta niġu għall-aċċess għall fondi strutturali. Propju imħabba din is-sitwazzjoni aggravata soċjali u ekonomika huma għandhom diffikultajiet kostanti illi jitolbu illi kunem eh, il-fornitura permanenti tal-assistenza. Grazzi, Sur Tiksejra. Issa naddu għal sur Olenicja għal minuta. Grazzi, President. Il-politika ta' kozjoni il-lum tejn l-Stati membri il ġodda jizviluppaw e, l-infrastruttura, toro ferroviji, grazzi għal din il-politika. Se jkunem impiegi ġodda fil-futur, l-investimenti fl ambjentu kollu huma importanti Eh, meta wieħed is il-politiċi sissa, wieħed għandu jirrispondi mistoqsija importanti, ċoħe se jiġri wara l-2013, il-Parlament Ewropew għandu jgħid moċċar li mem lebda appoċ minn naħatana għal nazzjonalizzazzjoni ta' din il-politika wara l-2013 f'dak iż-żmien barra mill-azzjonijiet tradizzjonali ta' appoġġ tal-mekkaniżmu tradizzjonali għandha tappoġġa wkoll ix-xjenza, l-innovazzjoni, l-impjegi ta' kwalità u l-ġlida kontra tisħin dinji il-politika ta' koezjoni għanna tifoka iktar fuq il-żoni rurali. E, u importanti li l-politika ta' koezjoni tiġi implementata a bażi ta' reġuni u makro reġuni. Grazzi, Sur Olle Ollenicċak. Issa għandu sur Deutsch għal żewġ minuti. Grazie ħafna, Sur President, għaziz kollegi, nixtieq nitkellem fil-qosor fuq tlet eh, kwistjonijiet eh, l-ugwaljanza, l-importanza tal-iżvilupp rurali u l-ħruġ ta' dokumenti 20 sena wara l-waqa tal-ħajta Berlin u 20 sena wara dak ġara fir-Rumanija il-kollega tagħna eh, tukollix eh, tkellem mhux l-ewwel darba li smajnih din il-ħaġa. Illum fl-Unjoni Ewropea m'hemmx l-istati membri ġodda u qodma. Hemm Unjoni Ewropea waħda naqbel ma' din il-ħaġa. Imma din m'għandix tkun ħaġa fid-deċiżjonijiet mod simboliku, trid tkun ħaġa preżenti fil-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea li hija waħda mill-linji ta' politika fundamentali jekk l-istati membri u mandaqs ma nistawx naraw kif jista' jkun hemm riforma tal-politika fejn l-istati membri li ssieħbu fl-2004 u fl-2007 ħajkunu t-tellifa fil-politika ġdida ta' koezjoni. Ma nistawx naċċettaw illi ikun hemm riforma bħal din. Dak għandu mal- Eh, segretu hija naċċettabbli li l-Unjoni Ewropea tagħmel stqarrijiet li ma jfissru xejn jew ma tajt xejn. Bħala deputati Ewropew bħala eh, membri tal-Parlament Ewropew jiena eh, naħseb illi aħna għandna nistennew pożizzjoni ċara minnaħa tal kummissjoni fuq l-iżvilupp rurali fl-ħarnet konvinta li l-iżvilupp rurali għandu ikun punt fundamentali tal-koezjoni. Huwa importanti li jkun hemm riżorsi meħtieġa ħalli dan l-iżvilupp jiġi iffinanzjat u jidir li huwa wkoll importanti illi naħsbu fuq kif nistgħu eh, nintegraw mill wara l-2013 il-politika tal-iżvilupp rurali fil-politika ta' koezjoni. Grazzi ħafna. Sur Alves, minuta, grazzi. Il-politika ta' kozjoni għal mekanizmu strument ewlieni tal-Unjoni Ewropea. Sabiex nizguraw li l-Ewropej kollha jkollhom l-istess potenzjal jgħixu fejn jgħixu. Hemm bżonn li joħroġ spiritu Ewropew sabiex ikun hemm iktar żvilupp Sur Kommissarju jiena imħasseb dwar il-proposti li qed tagħmel il-Kummissjoni aħna ma naċċettawx l-idea ta' rinazzjonalizzazzjoni tal-politika ta' koeżjoni. kieku kellu jiddependi fuq il-kemmu għani jew le stat membru ma tibqax iktar effettiva nittamaw il kummissjoni ma tibqax tinsisti fuq din l-ideja trattat jgħid li hemm bżonn li l-politiki Ewropej ikunu adattati għal kundizzjonijiet li jinsabu fihom l-iktar reġuni imbeda u li l-potenzjal ta' dawn ikun żviluppat. Dan ma jistax isir skont dak li qed tipproponi l-Kummissjoni. Grazzi, Sur Alves. Issima minn għandi Sur Kelly għal żewġ minuti issa. Grazzi, Sur President, għal kollegi tijaj, jina u koll imħasseb dwar il-xejriet illi ġew spiegati fil-dokument intern li sirna nafu biħdan l axar L-iktar ħagġa li tħassibni għawnek kien problu il-suġġeriment illi di prioritarizzaw il-lanijiet tal-kompetitivita li kienu importanti ħafna biex joħolqu żvilupp rurali u reġjonali, anki fit-technology parks pereżempju illi enu biex isaxħu il-smart economy u se jkunu essenzjali wkoll fil-ġejjieni waslu wkoll biex isaxħu l-koeżjoni. Naħseb illi huwa importanti ħafna li nifmu illi fiħdan ir-reġuni hemm ħafna differenzi hemm minnu għani u hemm minnu ħafna iktar għani jew fqir u il-kriterju li kollox jiġi bbażat fuq il-GDP nazzjonali u jaħa xi ħaġa żbaljata mhux kejl tajjeb. Huwa proprju fuq il-purchasing power li għandna nibbażaw ruħna u f'ċerti reġuni l-purchasing power ħafna inqas mill-medja nazzjonali. Nittama illi fil-white paper li jmiss dawn l-affarijiet ikunu indirizzati anke l-opportunitajiet li jeżistu bejn l-sinerġiji bejn ir-riċerka l-innovazzjoni u l-iżvilupp reġjonali. Jiena wkoll hemm ikun mħasseb dwar il-politika ta' svilupp eh, reġjonali u hemm bżonn illi din ma tiġix imdebsa f'xi proposta fil-ġejjeni għaliex anki l-irtitatizzar huma importanti għal-soċjetà u rridu namlu iktar biex niġġieldu kontra l-frodi naf li sar titjib imma xorta rridu niżguraw illi il-flus illi tqassam l-Unjoni Ewropea jintefqu fejn suppost jintnefqu sabiex aħna jkonna opportunità opportunitajiet aħjar għal ċittadini tagħna madwar l-Ewropa. Grazzi. Grazzi, Sur Kelly. Signuri, issa naddu għal proċedura catch the eye. Kienem ħafna tal-bit l-istess samaluqa u nisimaw l-ewwel minn is-Sinjura Lukaxeska. Grazzi ħafna Sur President Sinjuri. Jiena nirrappreżenta ir-reġjun ta' Podkar Pace fil-nofsinhar tal-Polonja, reġjuni mimli persuni dinamiċi u kumpaniji għanna ħafna ċentri ta' negozju interessanti ħafna pal per eżempju il il-wiet tal-avjazzjoni Aviation Valley. Aħna qed nippruvaw niġġieldu il-faqar permezz ta' ħafna programmi differenti. Aħna maħniex qed nitolbu karità, aħna rridu forum konkreti ta' assistenza għandna bżonn ta' soluzzjoni illi sej saħħu l-iżvilupp tagħna. Aħna ma rridux li anzi aħna rridu illi tibdiliet li jsiru jsiru b'mod eh, faċilitat u mhux ħesrem. Il-politika ta' kawżjoni tagħti l-aħjar riżultati u jew ma ninsewx li l-politika ta' kawżjoni tibat messaġġ li ċittadini Ewropej. Grazzi, Signora Lukaszewska. Is-Signora Verheyn. il-promozzjoni tal-istruttura reġjonali hija essenzjali u dak li rigwarda il-reġjun tnejn huwa bażi għall iżvilupp lokali u reġjonali hekk jaraw ċittadini tagħna. Tejna biex nelbu l-bidliet strutturali fir-reġjuni kif ukoll lokalment. Din hija effettiva lokalment imma dak li għandna bżonn huwa strutturi ċari u iktar trasparenti fil-fondi ta' koeżjoni u hemm bżonn ta' monitoraġġ aħjar biex naraw li r-riżorsi qed jintużaw kif suppost Il-kozjoni l-iżvilupp lokali u reġjonali huwa wieħed mill-għanijiet tal-Unjoni Ewropea u aħna m'għandniex indajfuh dan l-istrument fil-ġejjeni, anzi insaħħuh il-politika ta' kozjoni fl-Ewropa għandek ta' kjarezza, iktar trasparenza, iktar effiċjenza, sens ta' responsabilità min-naħa tal-Istati membri. aħna ma rridux illi il-fondi strutturali jiġu rinazzjonalizzati għalhekk nitolbu lill kummissjoni tad-datta l-kriterji tagħha. Grazzi ħafna, Sinjura Verheyen, Sur Vaughan. Grazzi, Sur President. Wales huwa probabbilment il-żona Ewropea l-iktar pozittiva fil-Renju Unit għaliex ħafna organizzazzjonijiet, ħafna persuni jgawdu mill-fondi finanzjarji l-ewwel taħt lan wieħed u issa fondi ta' konverġenza jekk dak li qed dak li qed tippropon il-Kummissjoni jitwetta naħseb joħloq ħafna problemi f'ħafna komunitajiet u anke f'Wales kollha kemmi u se jkollha ħafna konsegwenzi ekonomiċi, finanzjarji u soċjali għal dawn ir-reġuni. Għalhekk naħseb li huwa essenzjali li l-membri kollha ta' dan il-Parlament iħeġġu l-Kummissjoni biex toħroġ bi proposti li jkunu aċċettabbli għalina. U b'dan irid ngħid li jkunu proposti li jpermettu lil kull reġun madwar l-Ewropa li jikkwalifika li kollu aċċess għal fondi strutturali u li dawk zoni illi ma jkunux konverġenti wara l-2013 ikollhom xi għajnuna wkoll. Grazzi ħafna Survun. Sur Golnish. Ah, fl-aħħar wasalt. Għandek minuta, Sur President, jiena smajt b'attenzjoni kbira l-interventi tal-kollega, kollegi tiegħi. Naħseb joħorġu żewġ punti l minn dawn l-interventi l-ewenet is-sigrit li huwa marraq fih dan il non dokument tal-Kommissjoni u għalek qed nistennew bil-ħerqa ispjegazzjonijiet tal-Kommissjoni f'dan ir-rigward u t-tieni net huwa l-aspett Stramp li ta' ridefinizzjoni mill-lider tal-politika ta' koezjoni territorjali fuq uh, prinċipju kriterji kompletament differenti li ma tantx għandhom xaqsmu mal-koezjani, per eżempju l-kwistjoni tal-politika barranija li se tkun priorità għal uh, l-euro rappresentanti imma ħafna inqas dan il-qassam peress bar il-kap per eżempju ħafna ġie sagrifikat għal liġi tassu u għalhekk aħna nqisu li kun interessanti ħafna li l-Kummissjoni tajdinna eżattament ma l-għanijiet tagħha. U bħal pereżempju il-politika fir rigward tal-bidla fil-klima m'għandix taqsam mal koeżjoni Is-sur Pallone. Grazzi, President. Jiena naqbel mal-tħassib ta' ħafna kollegi tiegħi, jiena nemmen il-kriżi ekonomika li għaddejn fiha min issa nirsolvuha hekk nagħmlu GDPs eh, eh, ta' tkabbir e, palma kena fl-2010, palma se jkonna fl-2010, ma tasal għal tmiem meta insibu rati ta' qabel krizi u dana se jkun wara l-2010. F'dan il-kontest huwa importanti li namlu politika ta' investimenti illi jkun li huwa strateġikament importanti li e, il-mira tnejn hija inżommu qudiemna x'għandha tkun strument biex nejnu reġunijiet tagħna biex jelbu l-kriżi. Il-manutenzjoni, il-manteniment ta' din il-mira tnejn hija importanti għall italja iktar minn e, pajjiżi oħrajn Ewropej għax hija e, importanti għaliex l-iżvilupp ta' reġuni għadha lura u eh, għanda eh, importanti biex tkun tqabbilhom ma' raġunijiet iktar avanzati. Eh, li nabbandonaw dan din il-politika u ta' dannu ta' ħsara għal reġuni tal-Mediterran fl-Ewropa u anki pajjiżi oħrajn. Pallone? Grazzi ħafna l-Sur Pallone. Is-Sur Regner sal-minuta. Is-Sinjura Regner, skużawni. aħna qed naraw illi din nitkellmu fuq il-modell soċjali Ewropew ma ftit li xejn insibu minnu fil-politika ta' okkażjoni u allura ħafna qed jitolbu li jkun hemm fond soċjali Ewropew illi jkun separat u jkun għalih fil-politika Ewropew li għandu jiġi msaħħaħ. Hemm ukoll permezz tal-mezzi li jingħatawna ikun hemm din l-awtonomija. Hekk inkunu nistgħu edu għad dispożizzjoni tar-reġjuni kollha l-mezzi kollha meħtieġa u li sissa fil-politika tal-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea ma tidux in konsiderazzjoni il-Fond Soċjali Ewropew għandu wkoll indirizza l-problemi tar-rati tal qat il-nisa li ma tantx eh, din fis-suq tax-xogħol il-fatt li żgħażagħ ħafna diħalu l-iskola u biex ikun hemm rati aħjar aħjar ta' nies li jsibu impjeg ieħor wara li jħallu l-impjieg tagħhom. Grazzi ħafna. Il-kellima li mis, grazzi ħafna, sur President, jiena minna ħatijaj, inqis il-Komitat Parlamentari tagħna ħa deċiżjoni importanti u Da minħabba illi kienem bosta proposti illi tabru fuq politika u li konċerna mux bis politika ta' koezjoni effettiva għal 2013 ma' u koll konċerna natura tal-Unjoni Ewropea. Jena unek nishtiq nendika li din il-diskussjoni, din il-riflessjoni saret f'kuntest partikolari ħafna x'minnaħa aħna għandna eh, pass il-qoddim li għamilna biex eh, niksbuwa bit-trattat ta' Lisbona ma minnaħa l-oħra għanna krizi ekonomika u finanzjar l qatt ma kellna bħala qabel u għarafna kemm hija importanti s Ewropeja Ewropea biex is-suq eh, intern jitlesta kif suppost biex ikun hemm konverġenza. Għandi mistoqsija importanti l-Kommissjoni xil l-Kommissjoni tamlinna dikrazzjoni ċara fuq żewġ kwistjonijiet li qed jħasbu lill-Parlament Ewropew. Jina naqbel ma tħassib tal-kollegi tiegħi. Intom għandkom f'moħħkom illi tagħmlu proposti innovativi li aħna nkunu nistgħu naċċettaw jekk ikun hemm irrieda li jkun hemm nazzjonalizzazzjoni miġdid tal-politika ta' kozzjoni tal-Unjoni Ewropea. U t-tini neċ, ser isir mit-tini mira, għax dan huwa dak li aħna għandna bżonn għal kompetitivita ta' ċertu reġjuni u għassu intern kollu kemm tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l sinjura Krazza Issa għal minuta is-sur Kallenbach, is-Sinjura Kallenbach. Sur President, bħala Parlament u bħala Unjoni Ewropea l-ħidma tagħna li u kondizzjonijiet qafas sabiex eh, nies fl-istati membri kollha ikollhom kwalità aħjar tajxin, jiexu fejn jiexu, ma f'xorti ħażina, situazzjonijiet huma differenti fi bnadi differenti tal-Unjoni Ewropea, u allura ikun hemm politika ta' koeżjoni b'ammonti finanzjarji allokati fuq livell biżejjed biex nindirizzaw il-problemi tal-lum u ma nistawx imbidlu eh, l-ammonti, rridu inwerbu kull tentativ ta' nazjonalizzazzjoni mill-ġiti li hemm instrument li japplika għal-reġuni kollha għal dawk li huma żvantaġġati u għal dawk li huma żviluppati għax aħna m'għandniex nikkompromettu dak li ġie miksub diġà. Hemm bżonn ta' sistema trasparenti illi toffri aċċess faċli fil-waqt li niggarantixxu użu aħjar ta' dawn il-flejes pubbliċi. Irridu naħsbu fuq livell Ewropew naġixxu fuq livell reġjonali. Grazzi ħafna. Issa għal-minuta. Is-Sur Matula. Grazzi ħafna, jidir il-din id-diskussjoni fuq il-ġejjini tal-politika ta' koezjoni għal wara l-2013 hija waħda siwja ħafna. Din qed qis il-fatt li aħna qed nitrattaw il-kriżi ekonomika u minħabba dan il-livelli ta' żvilupp hemm differenzi li qegħdin jikbru bejnietom fiha. It-tnaqqis tal-qabżid li hemm bejn ir-reġjuni irid isir pass aktar maġġel u mhux jaqalura. Ovvjament, hemm bżonn li jiżdied is-sem tal-livell lokali u reġjonali ma' dawn ir-reġjuni m'għandhomx iħossu li naqra naqra l-Ewropa qed tħallihom ħafna pajjiżi li jibbażaw il-politika tagħhom ukoll skont il-miri ta' koeżjoni. Pajjiżi Rumanija jislu importanti li wara l-politika wara l-2013 irdu nkomplu għaddejn bil-politika ta' koeżjoni billi l-fondi nazjonali u koll nżidu l-fondi strutturali u l-fondi eh, ta' koezjoni. Grazie ħafna. Is-Sinjura Papadopoulos għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Il-politika ta' koezjoni hija mod ta' kif ikun hemm aktar koezjoni u solidarjetà Ewropea. L-kriżi Ewropea qed naraw li huma il- differenzi li, li jem u l-pressjonijiet li batew minnom ċertu faxex ta' soċieta livelli ta' għat, n-ugwaljanzi soċjali u l-krizi u koll edha iġib sfida maħħa, xidu nsaħħu solidarieta Ewropea, tikolna politika reġjonali, politika ta' koezjoni illi kollha miri ambizjużi u li hemm kooperazzjoni transkonfinali bl-iskambju tal-aħjar prattika Allura qed ngħidu le għad-diskriminazzjoni, le għan-nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid, qed ngħidu le għall-burokrazija, le għan nuqqas ta' trasparenza, le għall-użu eh, sigrit tal-fondi u le li nneħħu it-tieni mira qed ngħidu iva biex ikun hemm tqassim minn daqs tal-fondi Ewropej, tqassim ġust, li nżommu livelli ta' gvernanza lokali iva għal riforma li tanti meħtieġa li jkun hemm finanzjament tajjeb tal-azzjonijiet li jimxu id fit mal-miri tal-istrateġija tal-2020 u nalaq sur President billi Knight iva li ta' mod partikolari ir-raġuni li qegħdin imbeda fil-Europa u anke fil-Mediterran. Grazzi ħafna, Is-Sur Luħen. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi. Il-multigvernanza et wasal biex ċertu livelli lokali jkollhom jindurizzaw ċertu eh, diskrepanzi li huma ma tantx għandhom kummenti eh, eh, ma tantx għandhom influenza fuqhom u kompetenza fihom. Importanti li aħna nħarsu lejn riżultati fitul li joħorġu mill-proġetti eh, li ġu finanzjati mill-fondi tal-Unjoni Ewropea li inkun naf kif il kummissjoni ħatejn l-isforzi tal-awtoritajiet lokali ħalli jiġġeneraw strateġija integrata ta' żvilupp li tkun sostenibbli tkun ibbażata fuq il tal-komunità u li tqis il-ħtiġijiet illi jistgħu jitbidlu jew jistgħu jiġu influenzati minn kawżi esterni. Nixtieq inkun naf li istrumenti ħajġu żviluppati mill-Kummissjoni Ewropea l-awtoritajiet lokali. Grazzi. Muchas gracias, Grazzi ħafna l-Sur Luhan. Issa sabiex nagħlaq. Naddu għas-Sur Sigarski għal-minuta. Grazzi ħafna il-politika ta' koezjoni jasis tal-politika ta' żvilupp. Din is-saħħa reġuni u il-gruppi lokali. Jiena kif nara jien qed naraw żewġ estremitajiet hemm min jixtieq qiegħed ħafna f'din il-politika min jixtieq ilimita iż-żejjed u jiena naħseb li Il-mira essenzjali ta' din il-politika li niżguraw żvilupp bilanċat f'żoni differenti għandu jkun hemm politika waħda ta' okkażjoni għal żoni rurali u għal li bliet rridu niftakru li wara l-aħħar tkabbir maħniex omogeni, mhux kollha l-istess, għarriġu noffru opportunitajiet indaqs li kulħadd. Fl-istess waqt, għandna neġildu l-effetti tal kriżi ekonomika, ix-xejriet negattivi fid-demografija u l-bidliet fil-klima. Hemm ħaġa li ċerta hemm bżonn li jkun hemm politika ta' koeżjoni li eh, titkompla u tkompli għaddejja u li għandha tiġi adattata skont l-isfidi li qegħdin inħabtu wiċċhom magħhom illum. Grazzi, sinjuri, għandna naqra ħin fidejna. U importanti li nkunu flessibli u li nkunu eh, ħanina u koll, allura ħanaddu għas-senjura tiċaw għal-minuta. Grazzi ħafna. Nishtiq nżid mal-affarijiet li żidu mill-kollegi li meta nitkellmu dwar l-smart cities huwa importanti li ninvestu aktar fl-effiċenza tal-enerġija tal-bini. 90% tal-bini li ser ikonu fl-2020 tiġar jeżistu llum. U għalhekk li jiena qed nitlob sabiex il-politika ġejjina ta' kważjoni għandha jkollha kwota miżjuda fil-fond tal-iżvilupp tar-reġjuni li tintuża mill-Istati membri biex intejbu l-effiċenza tal-enerġija użata mill-bini u mid-djar. Bżonn investu aktar fil-trasport u niżviluppaw il-mobilità urbana. Grazie ħafna, kont eh, ħanin ma' Sinjura Tekaw u ħankun ideja miftuħa wkoll ma' Sur Papa Nikolaw għandek minuta wkoll. Grazzi ħafna, Sur President, il-kollegi tiegħi tiġa tkellmu dwar il-kwistjonijiet ewlenin ta' din id-diskussjoni nixtieq nisħaq fuq żewġ punti. L-ewwel nett mhux possibbli li f'ċertu każijiet aħna kollna l-possibilità li nużaw il-politika u l-programmi tagħna fil-qasam ta' koezjoni għal raġunijiet funzjonali u burokratiċi ma nkunux nistgħu nagħmlu dan. Mżon bżonn nisimplifikaw il-politika regoli tagħna, hemm bżonn li nilħu l-miri tagħna fil-qasam ta' koeżjoni tieni net taħnedna li aħna qed nimpenjaw ruħna biex eh, noħorġu lill-Unjoni Ewropea minn din il-kriżi li qed tolqot lill-Unjoni Ewropea u d-dinja. Mżon li nindrizzaw il-problemi l-aktar ewlenin, nixtieq li kunaw tweġiba minna ħat tal-Komissjoni fuq din il-ħaġa, l-gruppi l-aktar vulnerabli li għandhom bżon jiġu mejjuna. Xan għamlu fuqom, għad nirreferi għazzazza, mod partikolari għawnek, dik hija l-pozizjoni tagħna u tal-gruppi politiċi tagħna. Huwa hekk biss li aħna nistgħu inħarsu b'ottimizmu u b'fiduċi għal-ġejjeni. Ringrazzjak ħafna issa għall kummissjoni nisimgħu l-Kummissarju Semeċki, jekk jogħġbok fidejk. Thank you, Mr. President. Ringrazzjak, Sur President. L-għennet, l ta' xej, il-politika ta' koezjoni, ovvjament, se tkun parti integrali mill-istrateġija tal-Unjoni tal-2020 l-2020 din l-istrateġija ovvjament trispondi għal sfidi globali u l-politika ta' koezjoni se tkun waħda mill-istrumenti ewlenin li kollha dispożizzjoni kemm il-Kummissjoni u anke l-Istati membri biex jindirizzaw dawn l-sfidi. Għalhekk il-politika ta' koezjoni se tidħol fl-istrateġija kollha tal-Unjoni u min jgħid bil-kontra m'għandux raġun f'dan l-istadju hemm ħafna mistoqsijiet, ħafna kwistjonijiet. Per eżempju, kif se nkopru iż-żoni ġeografiċi għal dawk ir-reġjuni li jaqgħu taħt il-kategorija numru 2, l-arranġamenti ta' tranzizzjoni, anki l-gruppi ta' reġjuni, affarijiet bħal dawn kif, kif smajna minnant il-membri. Dawna l-issa għatmannix risposti ċari għal-jom minnant il-Komissjoni u dan nammetti għalih jena. Imma em dibattitu imqanqal u fil-fond fil fihdan il-Komissjoni u fl-imkien mal-esperti tal-gvernijiet. Dawn id-diskussjonijiet ovvjament se jwaslu għal preparazzjoni tal-pozizjoni kompluta tal-Kommissjoni li toħroġ fil-ħarifa ta' sena d-dieħla u fil-xur li ġejjin il-mistoqsijiet, il-problemi li smajna unek dal-ħodu, insibulom ehm, risposta minnaħa tal-Kommissjoni. Fl-aħħar nir nirringrazzja il-membri kollha ta' dan il-Parlament għal suġġerimenti għal mistoqsijiet għax juru verament kemm importanti din il-politika ta' koeżjoni bħala investiment fuq medda twila ta' żmien tant neċessarju biex nkomplu nsaħħu il-politika eh, reġjonali u dik ta' koeżjoni. Ovvjament jiena ħadd nota dak kollu li jingħad u nwassalhom ukoll il-kollegi tal-Kummissjoni u anki minn ġejwa warajja misiħu posti. Il-Kummissjoni se tkun lesta tkompli id-dibattitu mal-Parlament Ewropew biex naraw kif se tiżvolġi l-politika ta' koeżjoni fil-xhur li ġejjin. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna sur kummissarju. Grazzi. La sessjon hasta las 11:30 que tendrá lugar el voto. Mela, niqfu sal-11 nofs meta nkunu nistgħu nivvutaw, grazzi.